Yeah, congratulations. Uh, dear colleagues, can I ask you to take your seats? Kollogi, jek kom nħudu postkom. To welcome you, um, all the colleagues, dear members. Nishtiq nilqakom il-koll membri tal-Parlament Nazzjonali u eżis kollegi u għata pjaċir għalija illi qed nilqakom il-koll hawnhekk. Nittama li aktar eh, jinaqdu magħna fil-din it-tieni parti tal-laqa interparlamentari fuq l-Aġenda Ewropea l migrazzjoni fejn ser nitkellmu dwar eh, anke l-integrazzjoni dal-ħodu bdejna b'sessjoni ġenerali fuq l-Aġenda Ewropea għall-immigrazzjoni sentejn wara biex naraw fiex wasalna biex nħarsu ukoll skambju dwar il-mezzi legali u l-integrazzjoni illi sissa ma kinux bħala ma natawx priorità fit tweġiba l kriżi migratorja imbagħad ħaristna lejn il-mezzi legali għal protezzjoni internazzjonali u issa ser inħarsu lejn il-ġestjoni tal-immigrazzjoni fejn ser nħarsu lejn migranti u dawk li jiġu fl-Ewropa biex ifittxu x-xogħol. Fuq din il-kwistjoni solidarjetà mal-istati u ma' dawk li huma iktar dajfa għandu jkun fil-qalba ta' tweġiba tagħna. Iżda huwa importanti wkoll kif intqal dalodu li nagħmlu differenza bejn dawk li jeħtieġu protezzjoni u dawk li jiġu fl-Ewropa għax-xogħol. Jiena u l-kollega tiegħi Cecil Kenga għamilna dan il-punt fir-rapport tagħna dwar migrazzjoni li adottajna sentejn ilu u illi qed jistabilixxi wkoll dan id-dibattitu sa tmiem il-mandat. Da żgur illi l-migrazzjoni tal-ħaddiema hija importanti u meħtieġa. F'dan ir-rapport qegħdin ngħidu illi l-Istati Membri għandu jkollhom il-kontroll fuq is-suq tax-xogħol u l-istati membri flimkien mal-Unjoni għandhom jaraw kif l-aħjar li nilqaw għal nuqqasiet li għanna fl-Ewropa. U hawnhekk huwa importanti li nħarsu lejn l-aspett lokali u reġjonali jekk jekridu tastaw ninvolvu lill-istati membri. Il-migrazzjoni tal-ħaddiema hija l-qasam tal-Liġi Ewropea li tirregola il-mezzi legali għal dawk li jiġu fl-Ewropa biex jipparteċipaw f'attivitajiet ekonomiċi. Din tirregola wkoll il-kwistjoni ta' benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol. Smajna stejjer tal-waħx fuq sfruttar u abbuż illi jridu nindirizzawhom b'mod urġenti. L-Unjoni Ewropea żviluppat leġiżlazzjoni fil-qasam li jarmonizza l-qafas legali fost l-Istati membri. Laki l immigrazzjoni tal-ħaddiema hija settorjali u memx kodiċi wieħed għall-Unjoni Ewropea iżda numru ta' direttivi għal dawn it-tipi differenti ta' ħaddiema jekk ikunux ta' ċertu ħiliet staġjonali, intra-corporate trans transferees, riċerkaturi, studenti, opers, l-bqija. L-uniku test leġislattiv li għandna bħalissa qudiemna huwa reviżjoni tal-direttiva tal-karta blu li għandu lan li jattira aktar talent l-Unjoni Ewropea. Fuq laqda tal-familji l-istrument prinċipali mullura l 2003. Hawnhekk ser nisimgħu l eh, mistedna tagħna din is-sessjoni li seddum sa tlieta u nofs. Il-mistidna u s-soġġetti li ser jiġu diskussi huma wisa ħafna iżda huma importanti ħafna biex naraw li kunem ġestjoni ta' migrazzjoni fuq terminu ta' żmien twil u kif dan jista' jikkontribwixxi anke għal demografija Ewropea. Is-Sinjura Kortej hija id-direttriċi tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol u ser ikollha l-irwol li tippreżenta l-irwol tal dan l-organizzazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-migrazzjoni tal-ħaddiema. Imbagħad se jkollna s-Sur Huddleston li għad bil-edha ħdejn il-Sinjura Kurtej mill-grupp tal-politika dwar il-migrazzjoni li sar jaġġornana dwar id-dritt tar-rjonifikazzjoni tal-familja fl-Unjoni. Stedinna u koll numru ta' membri parlamentari nazzjonali illi xtaqu jikkontribwixxu fit-tul biex jippreżentaw l-opinjoni tagħhom mill-Istati Membri u hawnhekk ser nisimgħu mis-Sinjura Kurzepa mill sejn Pollak. Imbagħad ser ikollna diskussjoni mal-bqija tal-parlamentari. U kif seħda l-għodu qabel ma nagħti il-mikrofonu lill-Kelliema ngħidilkom ftit ser jiġri ser natu l-mikrofonu lil żewġ membri tal-Parlament Nazzjonali u membru tal-Parlament Ewropew sakemm innestu il-lista tal-kellima. Kif l lodu, dawk li huma mill parlament Nazzjonali li jixtiequ jintervjenu huma mitluba jimlew il-formula sabiex e, jintervjenu u jagħtuhom lis segretarjat li se jkunu qegħdin għastar dawn il-formuli il-lista tal-kellima ser eh, infaslu għabbażi ta' talbit li nirċievu u l-MPs minnaħal oħra jistaw imbat jamlu sinjal l-President li li passoltu. Imbat skont l-ammont ta' parteċipanti, dan ovvjament aħna se nippruvaw nillimitaw l-interventi tagħhom għal żewġ minuti u nagħmlilkom sinjal jew tkunu qbistu il-ħin. Sinjura Cortei nibdew bid-diskors tiegħek. Għandek 10 minuti jekk jogħġbok. and also thank you for, for the invitation. Grazzi ta' sew, grazie ta' din l-istedina u ta' pjaċir kbira li għalli ninsab hawnhekk kif tinti l-preżentazzjoni tiegħi ser tiffoka fuq il-migrazzjoni tal-ħaddiema u mhux fuq ir-refuġġjati. n-nis dejjem immigraw u dejjem se jkompli kun hemm migrazzjoni. Id-dinja tagħna qed dejjem tkun iktar noqorbu lejn xulxin u dak li jkun jista' jaqsam il-frontieri aktar faċilment minn qatt qabel. 250 miljon migrant ħaldiem dan il-figura mistennija tibda. Il-migrazzjoni hija parti mill-passat, mill-preżentu mill-futur tagħna. F'dan ir-rapport tax-xahar li għadda, is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Maquda qal li l-immigrazzjoni kien ta' benefiċċju għall immigranti u anke għal dawk il-pajjiżi li ospitawhom. Iżda saħaq ukoll illi il jista' jkun hemm tħassib dak għandu x'jaqsam sigurta' Eh, xenofobija, diskriminazzjoni u anke tensjoni fil-soċjetà. Biex jiġu indirizzati dawn il-punti, il-ġus maquda u l-istati membri taħħa talbu li kunem iktar flussi regolati tal-migrazzjoni u dan isir fil-qafas tal-liġi internazzjonali u brispet lejn id-drittijiet tal-bniedem. L-immigranti minnaħa tagħhom għandhom jużaw mezzi legali u jitċaqilqu minn pajjiż għal ieħor Eh, b'mod eh, organizzat. Ista biex dan ikun possibbli, l-gvernijiet iridu jiftħu rotot għal migrazzjoni regolari biex iwieġbu wkoll għar-realtajiet tas-suq tax-xogħol. Infatti, l-immigrazzjoni irregolari tiżdied fejn ikun hemm domanda għax-xogħol Il-migrazzjoni irregolari żdiedet fejn hemm domanda għax-xogħol iżda fejn m'hemmx mezz li bihom dawn il-ħaddiema jilħqu din id-domanda. Issa, għalhekk għandna sfida li bija rridu identifikaw dawn in-nuqqasijiet taħiliet. Dawn mhux edin biss f'setturi ta' professjonalità, ta' ċertu professjonijiet, imma xogħlijiet li ma jridux jagħmluhom ċertu ħaddiema. Għalhekk din m'għandix biss tiġi iva-, evalwata fuq il-diskrepanzi li jeżistu bħalissa imma anke dawk futuri. L-ILO għandha mandat illi tappoġġa il-kostituenti tagħha li huma minn organizzazzjonijiet tal-ħaddiema ta' minna ħaddem f'dan il-qasam. Issa, hemm żewġ konvenzjonijiet tal-ILO li jindirizzaw b'mod speċifiku il-migrazzjoni tal-ħaddiema. Konvenzjoni 97 u Konvenzjoni 143. Hemm ukoll konvenzjonijiet oħra li huma applikabbli għal ħaddiema eh, koll sakemm ma jkun speċifikat mod ieħor. Dan l-aħħar numru ta' strumenti mhux vinkolanti ġew adottati fosthom il-prinċipji gwida tal-aċċess tar rafuġġjati u persuni li jiġu spostati minħabba biex jirparteċipaw fis-suq tax-xogħol. Dawn il-prinċipji ġew adottati fl-Lulju tal-2016 mill minn ħaddem u gvernijiet u jirriflettu l-approċċ mixtieq l-integrazzjoni tas-suq ta' xogħol u l-irwol li jista' jkollha soċjetà ċivili fl-integrazzjoni tal-migranti. Fil-qarba ta' dawn il-konvenzjonijiet tal-ILO għanna il-prinċipju ta' trattament ugwali u ta' opportunitajiet fil-kondizjonijiet ta' xogħol tal-ħaddiem bejn il-ħaddiema lokali u dawk l-immigranti. Irridu niżguraw li dawn id-drittijiet ma jiġux abbużati u li dawn id-drittijiet tal-ħaddiema lokali ma jiġux imminati id-drittijiet tagħhom jew ibbaxxu l-standards tagħhom nisħa illi fl-Ewropa u anke l-lin mill-Ewropa, dawn il ħaddiema migranti jinsabu f'setturi partikolari fostom l-agrikoltura, it-tindif, il-lukandi u r ristoranti. Dawn istatturi huma ħafna drabi istatturi fejn insibu l-aktar xogħol prekarju. Għalhekk biex niżguraw li jkun hemm integrazzjoni kif suppost dawn is-setturi, ta' min wieħed isaħħaħ l-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol tax-xogħol fosthom rappreżentanti tal-mina ħaddem tal-ħaddiema s-sigurta fuq post tax-xogħol, collective bargaining u anke spezzjonijiet fuq il-post tax-xogħol. Biex nikkonkludi nixtieq nisħaq illi li natwa alternativi legali għal migranti ħadima mhux biss aspett essenzjali għall aġenda tal-Komunità Internazzjonali sabiex ikun hemm migrazzjoni sigura u iktar organizzata, imma huwa wkoll hemm sabiex jipproteġi id-drittijiet tal-ħaddiema anke f'setturi speċifiċi u biex ngħinu wkoll lin negozji li qegħdin dejjem jikbru. Grazzi tassew. Grazzi ta' sewna tista' l-mikrofonu l-Sur Huddleston għandek il-mikrofonu għal 10 minuti wkoll. Grazzi ta' sew il of Snar tajjeb il-kulħadd jiena ġej mill-grupp politiku dwar l-immigrazzjoni. Aħna think do tank iġifiri namlu taħriġ ukoll u evalwazzjoni fuq l-immigrazzjoni illegali, l-integrazzjoni u l-ħidma kontra id-diskriminazzjoni ġejt mistieden hawnhekk illum biex natikom aġġornament fuq ir-reunifikazzjoni tal-familji li hija l-mezz prinċipali li bieħ ċittadini mhux Ewropej jistgħu jiġu fl-Ewropa b'mod legali. Se nagħtikom xi statistika imbagħad ukoll bidliet politiċi li qegħdin naraw fl-Ewropa. L-effett tagħhom fuq l-integrazzjoni u dan eh, xi rifletti fuq il-liġi Ewropea. Għalhekk, Peress illi fl-2015 waslu ħafna migranti, il-pajizi Ewropej taw status ta' protezzjoni għal iktar minn miljun eh, eh, ċittadin li mhux Ewropew. Ħafna minnhom ġewwa ħidhom mingħajr il-familji tagħhom minħabba in-nuqqas ta' mezzi siguri li bihom setgħu jaslu fl-Ewropa. Għalhekk wieħed jistenna illi issa huwa il-waqt illi ikun hemm riunifikazzjoni tal-familji dawn id-drittijiet. Aħna kellna bosta persuni li waslu mill-2015 b'ammonti kbar li kienu waslit spontani, irregolari u inqas siguri. ir tal-familji hija xi ħaġa differenti din hija il-possibilità li bija l-istati jistaw joffru mezzi legali regolari organizzati għall-immigrazzjoni. L-applikazzjonijiet għall-unifikazzjoni tal-familja jieħdu bejn sitt xhur u sena biex jiġu ipproċessati. L-applikant diġa ikollu indirizz legali, ikun jista jara u koll l-għamla tal-familja, il-membri tal-familja tijaw, u rridu niżguraw li kunem u kol akkoljenza xir għal dawn il-familji u li kunem bizzejiet wisa fl-iskejjel, per eżempju, u li kunem program ta' integrazzjoni kif suppost, ġifiri. Il-reunifikazzjoni tal-familji ma' nix narawa bl-istess mod li naraw il-wasla spontan tal-migranti li rajna f'dawn l-aħħar snin. Iżda sfortunatament dak li kienet jiġri f'dawn l-aħħar sentejn, sadan l-aħħar Il-Stati membri kellhom politiki simili fuq l-unifikazzjoni tal-familji tal-immigranti kif ukoll tal benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali. Għal-migranti aħna rajna illi kien hemm nuqqas ta' ċertu informazzjoni u ċertu kriterji kienu eh, pjuttost jillimitaw il-possibilitajiet għal-finijiet ta' protezzjoni internazzjonali, problemi dejjem kienu d-dokumentazzjoni jew il-proċeduri ikkomplikati. Iżda mill-2016 rajna ftit stati membri li kienu qegħdin jaċċettaw eh, eh, li kunem minn għall unifikazzjoni tal-familja sa' biex jibbenefikaw minn protezzjoni sussidjarja u protezzjoni tal-minorenni Ir-refuġati, il-beneficjarji ta' sussidi limitati u l-minonini dejjem kellhom id-dritt li applikaw mod immedjat mingħajr ma qogħdu jistennew il-familji tagħhom. Kellhom kundizzjonijiet aħjar u dan se taw jitqisu bħal ċittadini Ewropej għal perjodu ta' żmien qasir jew għal perjodu itwal. Dan jipplika għal dawk li huma taħt protezzjoni internazzjonali u ila xaħġa ħaġa stabbli għal deċenni safra ewropa Iżda mill-2016 numru ta' pajjiżi ospitanti għażlu li jkun hemm restrizzjonijiet temporanji fejn lan ħafna drabi kien jintqal li jitnaqsu jew jipposponu l-unifikazzjoni tal-familji jew biex jiskoraġġixxu iktar familji li jaslu. Eh, fil-pajzi tagħhom. U dan għalhekk wassal għal politiki li huma wisq il-bot mill-Medja Ewropea u li qatt ma rajna bħalhom qabel. Dawn it-tip ta' restrizzjonijiet rajnihom f'pajjiżi bħal l-Awstrija, il-Finlandja, il-Ġermanja, id-Danimarka u l-Iżvezja. Dawn ir-restrizzjonijiet daħlu fis-seħ bħala miżuri temporani iżda ħafna minnhom xorta għadhom fis-seħ għalkemm l-Ewropa issa tinsab f'sitwazzjoni kompletament differenti. Naħseb li huwa importanti ħafna illi intom bħala mexxejja politiċi tidentifikaw il-fatt illi tarfu l-fatt illi l-unifikazzjoni tal-familja għandha tiġi faċilitata bħala qodda li tgħin l-integrazzjoni. Meta nħarsu lejn integrazzjoni tal-membri tal-familja dan huwa proċess li jieħu iż-żmien. Iżda l-istatistika tal jura turi li wara 10 snin jew iktar fil-pajjiż, il-maġġoranza tal-familji eh, li kunu edin jiġu jiltaqaw mal-raba tagħhom ikunu jaħdmu. Mbagħad jekk tħares lejn tibta' appoġġ li jingħata lil dawn il-qraba. Per eżempju, il-mara jew ir-raġel ta' dak li jkun jibbenefikaw biss minn programmi ġenerali ta' integrazzjoni u mhux dan mhux sistema effettiva għall integrazzjoni tagħhom, iżda l-istati membri ma tajbux il-programmi ta' integrazzjoni tagħhom għal dawn it-tip ta' eh, persuni, ġifiri il-mara jew ir-raġel ta' xaħat li jkun diġà jgħid fil-pajjiż. Imbagħad fis-sistema edukattiva għat-tfal is-sistema ma tjibieċ għaliex qed idumu biex jimplementaw l-appoġġ li għandhom bżonn dawn it-tfal. Importanti ħafna għalhekk li politika ta' integrazzjoni u l-proċeduri jittiebu kemm għal il-mara jew raġel ta' dak il-persuna jew għatfall tagħhom. Iżda dan, mhux fuq dan konna t-nifokaw, rajna illi ħafna mill-bidliet politiċi saru permezz ta' restrizzjonijiet U eh, dew minu posponiment tal-unifikazzjoni tal-familji u dan id-dew minn ħafna drabi wassal sabiex jimmina l-proċess ta' integrazzjoni. Kem għal dik il-persuna li hija l-sponsor, li tista issofri minn problemi ta' saħħa mentali ukoll u anke l-effett jitħalla fuq it-tfal u fuq il-mara jew ir-raġel għaliex dawn ir-restrizzjonijiet qegħdin dejjem ikomplu itawlu il-proċess ta' integrazzjoni. L-istudju ta' Pisa tal-OECD ġa illi għal kull sena żejda li t-tfal minn pajjiż li qed jiżviluppaw ikollhom iqattaw f'pajjiżhom jista' iħalli effett fuq kemm kapaċi talmu l-lingwa u jmorru tajjeb fl skola l-ġdida fil-pajis li ġit li jmorru fih. Din hija xi ħaġa faċli li tifhimha aktar ma inti tiġi forzat li tibqa' f'pajjiż oriġinali tiegħek inqas għandek ċans li tkun espost għall-istituzzjonijiet tagħna u l-programmi ta' integrazzjoni tagħna. Jiġifieri it-tfal jaslu iktar tard u jkollhom inqas ċans li jagħtaw dan l-appoġġ naħseb li nistgħu ngħidu l-istess ħaġa għal għannisa u l-irġiel ta' dawk l-immigranti li diġa għedin fl-Ewropa li ma jkunux jistaw ilaħqu fl-integrazzjoni eh, anke lingwistika fil-pajis li jinsabu fih u bekk nkunu qegħdin nimminaw ir-riżultati ta' integrazzjoni fuq periodu ta' żmien iktar twil minħabba li ma kunux ħdimna fuq ir-unifikazzjoni tal-familji dan huwa qasam li diġa' huwa regolat mill-liġi Ewropea mid-direttiva tal-2003 86 fuq ir-unifikazzjoni tal-familja huwa qasam ukoll huwa regolat mill-Konvenzjoni Ewropea dwar drittijiet tal-bniedem u l-Karta Soċjali Ewropea. Il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja turi biċċar illi id-direttiva dwar unifikazzjoni tal-familja lan prinċipali tagħha huwa li tiffaċilita il-ħajja tal-familji u tippromovi l-unifikazzjoni tal-familja. Bażda din il-liġi kull regola tiġi ġustifikata tkun proporzjonati proporzjonata u effettiva. Issa però wasal il-waqt illi nerġgħu nikkonsidraw ir-restrizzjonijiet fuq l-unifikazzjoni tal-familja li ġew implementati fi żmien ta' ansjetà u biża immedjata. U issa rridu illi dawn il-politiki tal-unifikazzjoni tal-familja jiffaċilitaw dan l-istess għan għal nisa u rġil u tfal ta' dawk li jibbenefikaw minn protezzjoni internazzjonali u biex issa nifokaw fuq l-iżvilupp ta' programmi ta' integrazzjoni iktar effettivi għan nisa l rġil u tfal tagħhom. Jekk tixtiequ tkunu tafu ftit iktar dwar dawn is-suġġetti nirrakkomanda li tħarsu lejn l-indiċi tal-politika tal-migrazzjoni mill-grupp tagħna u anke l-outlook tal-immigrazzjoni internazzjonali tal-OECD li juri l-aħħar riżultati u bidliet politiċi. U li taqraw rakkomandazzjonijiet u koll mill-Forum ta' Migrazzjoni Ewropew tal-2017 li ħadem fuq il-unifikazzjoni tal-familji u nirrakkomanda u koll illi tħarsu lejn Eh, Niels Musnix li għadam mal-Kunsil tal-Europa li ħareġ żewġ papers bit-titlu Time to Get Integration Right u l-unifikazzjoni tal-familji għal dawk li benefikaw protezzjoni internazzjonali. Grazzi tassew Sur Huddleston, nati issa il-mikrofonu li Sur Kurzepa mill-Sejm Pollak li ser jagħtina l-opinjoni tiegħu ta' dak ser ta' li qed jiġi f'pajjiżu. Serdecznie Państwa witam. Jestem pod wrażeniem. Grazzi ħafna. Jina verament kont impressjonat din id-diskussjoni. Issa fl-istess ħin nixtieq naqsam magħkom xi ħaġa li aħna ngħidu sikwit fil-Polonja li ħafna drabi meta nħarsu lil problemi li aħna għandna fl-istati membri tagħna stess. Ħafna drabi u dan il-problemi nħarsu jom mill-perspettiva lokali, dan ifisser illi aħna ma kunġet qed naraw x'qed jiġri fl stati membri oħrajn. Aħna nixtin ringrazzjaw lill kollegi mir-Repubblika Ċeka, Slovakkja u l-Ingerija minħabba li dak li qalu huma japplika lina wkoll. Kummen ġenerali min-naħa tagħna wkoll huwa illi bosta stati għandhom is-sovranità tagħhom u kulħadd irid jassumi r-responsabilità għal-wirt storiku tagħhom ta' pajjiżhom jiena naħseb li kultant m'għandniex nibdlu is-setat tal-awtoritajiet nazzjonali u minflok ma għomx biex jisolvu l-problem nixtieq ngħid ukoll illi kultant aħjar nesportaw ċertu għajnuna biex nappoġġaw lil dawk il-pajjiżi li għandhom ċertu problemi milli nimportaw problemi f'pajjiżna stess. Issa nix ngħid xi ħaġa wkoll fuq sitwazzjoni fil-Polonja. Bħalissa. Dawn l-aħħar ftit snin aħna rajna li fil-Polonja kien hemm bidla minħabba li l-Polonja saret minn pajjiż tan nies illi s-soltu kienu jemigraw għal pajjiż fejn hemm ħafna immigranti. Nirringrazzakom ħafna tal-istedina u grazzi wkoll tal-li aċċettajtu il-ċittadini tagħna f'pajjiżkom iżda fl-istess ħin irridu wkoll narfu x'inhuwa il-wirt storiku tal-pajjiżi. L-immigrat il-popolazzjoni ta' l-immigranti pollakki dejjem din jistiedu. Għanna ħafna migranti u koll ġejjin mill-Ukrajna, mill-Ġorġa, mill-Armenja, mill-Vant tal-Ewropa. U aħna qegħdin nużaw proċeduri simplifikati biex inkunu nistgħu nagħtu permessi ta' xogħol għal perjodu sa' sitt xhur. Umbat l-immigranti jkunu jistgħu japplikaw ukoll għal perjodu itwal ta' żmien Jiena ma ħsibx hemm fejn qod nitkellem wis fuq l-istatistika, iżda naħseb li l-istatistika hija ċara wkoll. Il-Polonja ġiet it-tieni f'termini ta' permessi li nħarġu. Iktar minn 500,000 permess, 17 fil-mija ta' dawn il-permessi li waslu għal viża u koll nħarġu mill-Polonja fuq il-permessi tax xogħol aħna wkoll nisabu fil-qoċċata tal-lista 494,000 permess. Il-permessi tax xogħol l-iktar li qed ħarġu huma l-ċittadini tal-Ukrajna. 17% tal-permessi kollha tax-xogħol li nħarġu fl-Ewropa. Hemm xi 500,000 permess bħal dan ġifieri il-ċittadini tal-Ukrajna l-iktar li qegħdin jiksbu permessi bħal dawn. Il-numru tal-immigranti li jixtiequ jisibu xogħol fil-Polonja dejjem qiegħed jiżdied bħala numru ma jibbenefikaw minn din proċedura simplifikata li tippermettilhom li jaħdmu bejn sitt xhur sa sena dan dejjem skont ix-xewqa ta' dawk li ħaddimhom. Jiena jgħat naqsem ma'kom din l-informazzjoni ħalli intom tkun tistgħu tapprezzaw ukoll ix-xogħol li qegħdin nagħmlu. Anka aħna naċċettaw dawn in-numri kbar ta' ċittadini mill-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant u Ewropa ċentrali. Nixtieq ukoll li nitkellem fuq kwistjonijiet daqsxejn iktar ġenerali bħal pereżempju il-fatt li l-proċess tal-immigrazzjoni għandu jippermetti li aħna nikkonsidraw kull tip ta' fattur involut. U l-fatt li l-immigrazzjoni irregolari tista' ssir regolari hemm bosta tipi differenti ta' immigrazzjoni, kultant immigrazzjoni tkun xi ħaġa ma tistax tbassara minn qabel u naħseb li jkun tajjeb li aħna nagħmlu ġestjoni tajba tal-flussi immigratorji. Jekk qed nitkellmu fuq il-karta l-blu u l tiġijiet tas-suq, wieħed jista' jiffoka u jikkunsidra tliet kwistjonijiet importanti. Mela, biex nibdew nibdew bid-djanjosi. Din id-djanjosi se tkun differenti fl-istati membri differenti minħabba l-kondizzjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-pajjiż u jkun hemm ukoll stennijiet differenti dwar lil min aħna lesti li naċċettaw ġifiri ikun tajjeb li naċċettaw ukoll u nikkonsidraw ir-relazzjoni ta' bejn il-pajjiż tal-oriġni u il-pajjiż illi huwa l-pajjiż ospitanti minħabba illi jista' jiġri wkoll li l-immigranti ikunu edukati fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom u mbagħad jitilqu pereżempju fil-Polonja u Repubblika Ċeka jekk persuna titlaq minn dak il-pajjiż u tmur pajjiż ieħor u l-investiment kun diġà sar f'dik il-persuna biex tkun imħarġa mbagħad iridu naraw kif ħankumpensaw għal dawn il-flus li kien investiti fit-taħriġ l edukazzjoni jekk għana ħarsu lejn immigrazzjoni legali naħseb li rridu nqisu wkoll jekk aħna xed nitkellmu wkoll fuq eh, ħaddiema migranti illi huma mixtieqa fil-pajjiż u kategoriji oħrajn ta' migranti u kif dawn jistgħu jkunu integrati fis-suq tax-xogħol. U l-aħħar punt min-naħa tagħna intom tafu illi waħda mill-problemi ewlenin li aħna qegħdin nieħdu ħsieb fl-Unjoni Ewropea hija sitwazzjoni tal-ġenerazzjonijiet iktar zaza. U allura mistoqsija u riflessjoni fuq is-suq tax-xogħol illi qiegħda tonqos ukoll minħabba li aħna qed naraw li f'ħafna ta' stati membri, f'ħafna mill-istati membri hemm tnaqqis ukoll fil- livelli ta' xogħol allura jkun tajjeb illi aħna niffukaw b'mod partikolari fuq iż-żaża u illi nipprovdu lilhom ħafna opportunitajiet. U nixtieq intemm id-diskors tiegħi billi insaqsi mistoqsija kif aħna nistgħu naraw illi jkun hemm ċertu ħaddiema immigranti illi jistaj jkollhom ħiliet differenti minn dawk illi pereżempju ma hemm bżonnhom fl-Olanda. għana kif nistgħu nikkompetu biex nikzbu nġbdu lejna dawn l-immigranti. Grazzi ħafna l-Sur Kursepa, issa nixtieq li niftaħ id-diskussjoni għal dawk il-membri li jixtiequ jitkellmu. Nixtieq nitlob lill kollegi biex iżommu ma' żewġ minuti jew tliet minuti kull wieħed nixtieq insaqsi lill istati membri kollha wkoll biex jimlew il-formula jekk intom tixtiequ titkellmu u tagħtuha lil shares. Nistgħu nibdew bis-Sur Frank Tirċek huwa membru parlamentari minn Slovenja jekk jogħġbok nitolbok biex titkellem. Mafx eżattament fejn jgħad bil-qeda Minfloku ħat titkellem inti, tajja pwis, mela kemm nitolbok biex tintroduċi l innifsek jekk jogħġbok. Iva, ħan nitkellem bi Sloven jiena. Nisalmilkom. Il-kontribuzzjoni tiegħi se tkun pjuttost qasira. Jiena forsi dak li ħanejt diġa ma xertu għadha nishtin nitkellem mela. Fi Slovenja għandna gvern minnaħa tal-gvern xalugi bħalissa jiena membru tal-oppozizjoni u nista l-kom informazzjoni naħseb li hija relevanti. Fl-1997 aħna aċċettajna 4% tar-refuġjati meta mqabli mal-popolazzjoni kollha Slovena ġifieri aħna ma kenniex problemi bl-immigrazzjoni. Ħafna drabi ikun hemm kienu tfal jew nisa li ġew mirrotot tal-Balkani mis-sena 2014-2015 aħna rajna li ħafna kienu zaza irġiel. Ġifiri ma baqgħux nisaw irġiel biss, nisa tfal biss, skużawni. Gvern Sloven qiegħed jikkontribwixxi ħafna għal dan il-qafas u aħna f'dan il-framework, f'dan il-qafas qegħdin naċċettaw ukoll migranti mill-Greċja u l-Italja. In-numri għadhom limitati iżda fis-sena ta' qabel kien hemm żieda ta' 1300 fil-mija fin-numru ta' immigranti li aħna lqajna qajna f'pajjiżna. Irċivejna ħafna affarijiet pożittivi, anke l-Prim Ministru ilu Eh, jieħu ringrazzjamenti ta' dan iżda minkejja li jidru l-affarijiet sejrin tajjeb mhuwiex ver minħabba li l-maġġoranza tan-nies illi ġew fl-Slovenja Rilevanti jekk kienu parti mill-flussi migratorju nkella jekk inbatux fl-Slovenja għabbażi ta' din is-sistema ta' kwoti 80% minnom għaddew mill-Slovenja minn biss, ġifiri, użaw l-Slovenja bħala pajis ta' transitu, ġifiri, aħna jisna edin naħsbu li din is-sistema tal-kwoti taħdem, iżda mhix qed taħdem. Hemm ħafna nies illi qed joħorġu mill-pajjiż malli ma tibqax ma jibqax il-bżonn. ġifir naħseb illi għandna nsibu soluzzjonijiet aħjar iktar effettivi. L-ewwel nett, bħal ma qalu ċertu kollegi mis-Slovakkja, mir-Repubblika Ċeka, eċċetera, aħna irridu nejnu l dawk il-pajizi illi għandhom kawżi ġustifikati għall-immigrazzjoni iżda fl-istess ħin irridu u nagħmlu namlu supervizjoni tal-frontieri tagħna esterni. Jien ma nistax naqbel ma dawk li jixtiequ jibdlu r-regoli biex nitrasformaw l-immigrazzjoni illegali f'immigrazzjoni legali jiena naħseb li għandna bżonn ta' iktar affarijiet li jistgħu jibbenefikaw lil dawn in-nies u li jistgħu wkoll jibbenefikaw lill-Ewropa. Jiena diġa' semmejt numru tal soluzzjoni iżda ma kellix iċ-ċans illi nidħol fid-dettal. Grazzi ħafna. Is-sur Teċa kħiġifiri ħan nitkelmu, ħan nisimaw jitkellem ktar tard, tikkont is-sur Gorana. Tajjeb, mela, issa għanna s-sur Zaklin mill-Bundestag Ġermanis. Jacqueline Iva. Nixtieq ngħid li hija xi ħaġa tajba illi aħna qed nippruvaw nittrattaw bl-istess mod li nies kollha li huma migranti u li dritt tal- għaxxol li rrid jinżamu jkun irrispettat jiena naħseb li xorta waħda E, dak li kien lantana mhuwiex realtà, speċjalment anke l-ħaddiema fil-fabbriki tal-produzzjoni u l-proċessar tal-laħam. Per eżempju, l-immigranti nafu li kienu abbużati wkoll u din wassal u koll għal ħafna sentimenti u ġudizzju ħażin fuq l-immigranti. Jiena naħseb ukoll illi hemm ħafna migranti għaddej mill-Polonja. U s-sur Berner qal ukoll li dwar l-immigrazzjoni rridu naraw il-possibilità li l-Ewropa tkun iktar kompetittiva għandha tkun fil-qofol ta' kollox. Jiena ma naqbilx, jiena naħseb li fuq ir-regolament tal-karta l-blu aħna edna u rajna illi il-prodott gross domestiku eh, jista' għandu jizdit jiena naħseb dan jista' jwassal l-iktar dumping soċjali li jista' jwassal għal iktar brain drain u iktar capital flight, specialment f'dawk il-pajizi illi edin eh, forsi jiġbdu inqas migranti li għandhom inqas ħiliet. Jina naħseb li dan jorbot ukoll ma' t-tisjeħ tal-ekonomija lokali, investimenti fil-pajizi tal-oriġini u l-investiment u kol fil-pajizi il-foqra. U għadin raġuni nishti nkun naf. Intom kif beħsibkom taraw li tappoġġaw il-ħaddima ħalli dawn ma jiftaqrux iktar mill-juma diġa fuqra u xtasbu li verament huwa importanti li aħna nistgħu nagħmlu fl azla tal-kapital u anke fuq l-aqda riunifikazzjoni tal-familja aħna ħin kollu għaddej dan id-dibattitu fuq min jista' jitqis bħala membri tal-familja jiena naħseb illi sfortunatament din il-kollezzjoni edha tara il-pozizjoni u din il-definizjoni b'mod differenti, aħna minnaħat tal-partit tal-ħodor għanna pozizjoni differenti minħabba li nisistu ħafna iktar fuq l-umanità u l-istat ta' dritt. Grazzi. Thank you very much. I now give the floor to... Grazzi ħafna sa minnaħat tal-PPE għanna Issur Boni. Iva, nitkellem bil-Pollak. Signori. Grazzi ħafna tal-li organizzajtu din il-laqa tal-lum jina nishtiq illi nappoġġa dak illi intqal mid-deputat tal-Parlament Pollak, dak li qal is-Sur Kuxanka naħseb illi dak li għalu kien jagħmel ħafna sens anke fuq l-approċċ tal-immigrazzjoni legali. Verament, edin naraw li fil-Polonja għanna grupp kbir ta' persuni li ġejjin mill-Ukrajina illi edin jieħdu bis ta' dan ix-xogħol. Kien hemm ċertu biżgħat ukoll fis-sena 2017 meta s-sistema tal-viża kienet iktar miftuħa għal ċittadini tal-Ukrajna illi kellhom jivvjaġġaw għal bqija ta' l-Ewropa għaddew disa xhur huma xorta waħda ma waqfux mix-xogħol tagħhom fil-Polonja biex u għal Ġermanja. Jina naħseb illi politika bħal di tal-immigrazzjoni li hija eh, tindirizza il-pajjiżi ġirin hija xi ħaġa importanti u jiena nixtieq inkun naf ukoll li f'kull pajjiż apparti minn dawn il-proċeduri simplifikati nistaw naraw li għanna proċeduri oħrajn li jistaw ikunu simplifikati. Hemm proċessi oħrajn li għaddejjin bħalissa u dawn huma proċessi importanti minħabba illi hemm it-tfal li qegħdin jaslu u dawn għandhom bżonn urġenti ta' integrazzjoni ħalli huma jkun jistgħu jattendu l-iskejjel u ma jaħlux iktar ħin. Jiena fl-esperjenza tiegħi li kelli mal-immigranti mill-Ukrajna, rajt li huma kuntenti fil-Polonja jidher li l-Polonja jista' jservi ta' eżempju tajjeb ta' kif nistgħu noffru politika aktar miftuħa ta' l-immigrazzjoni. U jiena kont qed nifraħ ukoll nisma' lil-Sur Kuċenka li kienet jitkellem fuq il-politika tal-immigrazzjoni u li jist nisseparaw din mill-kwistjoni tal-refugġjati minħabba li hija kwistjoni differenti. F'pajjiżi fil-Polonja din hija kwistjoni kompletament differenti u l-opinjoni tiegħi aħna naħsbu li ħafna refugġjati jisiru immigranti legali jintegraw lilhom infushom fil-suq tax-xogħol u jkollhom ħiliet tajbin. Jiena naħseb illi dan l-eżempju jista' jittieħed ukoll fuq skala kbira minħabba li hemm mijiet ta' eluf ta' persuni illi jaħdmu fil-Polonja. Id-deputat mill-Polonja semma wkoll ċertu proċessi u jiena jidher li li dawn ma' proċessi importanti għal li l-imsieba soċjali għandhom ikunu inklużi wkoll anke l-NGOs, grazzi. The floor goes. ħafna Michael issa issur sur Kilċek minn slovenja Tajb, grazzi ħafna, ħankompli nitkellem bl-Sloven. Jina, propjament kont se nintervjeni fil-round li nis, imma mux problema nista' nintervjeni issa. Jiena mandi xie karriera twila fil-politika, tħalt fija ftit ta' snin ilu u minn dak iż-żmien dejjem segwejt il-fenomenu tal-migrazzjoni. Da kollu li ġi diskoss illum matul din il-laqa e, għandu xie qasam mal e, politika u mal-ekonomija. Jekk nħarsu lejn l-ammont mill-prodott domestiku gross li Ġermanja, l-Awstrija u l-Iżvezja jiddedikaw għall-integrazzjoni tal-immigranti naraw illi jagħtu ħafna. Hemm xi stati membri illi allokaw iżjed fondi minn oħrajn, l-Iżvezja talloka ħafna pereżempju. U allura x'se nagħmlu? allokaw xi wieħed fil-mija, tnejn fil-mija, jew daqsxejn iżjed. Id-differenza tista' tkun kbira u dan m'għandux jaqsam biss mad-dritt illi wieħed jaħdem dak id-dritt iġib miegħu mbagħad drittijiet oħra wkoll. Hemm sensiela sħiħa ta' oqsma ekonomiċi illi huma influenzati mit-traffikar tal-bnedmin. Qed nirreferi għal bidja, il-housing, is-settur tal-kostruzzjoni, etc. Aħna demokraziji kostituzzjonali, imma F'dawn qasman qed insemmi l-Kostituzzjoni qiegħda tinkiser. U aktarx il-populisti jgħidu li fil-Polonja jew fil-Slovenja f'dawk il-pajjiżi fejn hemm pagi baxxi dik ta' huwa tort tal-immigranti. Imma kif jisaw wieħed isir migrant illegali? ta ma jeżistix. Inti jsir illegali jekk il-politika tkun ħażina. U eja najdu l verita aħna kolla kem aħna politikanti. Grazzi. Nirringrazzjak issa s-sur Mayer mil-ġermania. Grazzi għafna, Signor President, l-ewwel fuq il-reunifikazzjoni tal-familja aħna Fil-fat diġa il-għajna il persuna li għet narfuħom bħala refugġjati iżda mandom xidrit għall-laqda tal-familja u dinja xaħġa illi torbot nazda fl-istessin aħna diġa semmejna illum illi il-laqda tal-familja għal dawn il-persuni għax din hija xi ħaġa li aħna qegħdin narawha brabta anke mal-maġġoranza tal-istati membri, naraw bl-istess mod. Aħna qegħdin nagħtu protezzjoni lil 278,000 persuna li huma rifuġjati u li qegħdin u koll jistennew li l-gwerra eh, ċivili f'pajjiżhom tispiċċa kun jkunu jistgħu jerġgħu jmorru lura jiena naħseb li dawn in-nies partikolari il tema tal-integrazzjoni mhux l-iktar tema importanti u f'dan l-isfond jiena naħseb illi bħala kellim fissam il-partit tiegħi jiena naħseb illi aħna rridu naraw li nofru u koll iktar protezzjoni li l-ħaddim. Aħna rajna illi anka flimkien mal-SPD eh, aħna ftemna illi ħanitkelmu iktar fuq di b'dispożizzjoni illi ħad kopri il-protezzjoni ta' 12.000 persuna fis-sena minħabba raġunijiet tajruna umanitarja minħabba li jiena naħseb li hemm ċertu affarijiet diffiċli rridu nkoprom ukoll parti minn hekk jiena nixtieq nitkellem ukoll fuq l-immigrazzjoni legali. jina għandi l-impressjoni li dejjem qegħdin nagħmlu l-iżbal li dawn iż-żewġ osma differenti tal-immigrazzjoni eh, legali edha eh, din norbtuha mal-immigrazzjoni għallanijiet ta' tax-xogħol u l-Ġermanja wara l-Istati Uniti hija eh, huwa l-pajjiż li għandu l-iktar sistema b'saħħitha ta' immigrazzjoni għal raġunijiet tax-xogħol ġifiri jiena naħseb li nista' ngħid li konvint illi l-Unjoni Ewropea tittoqgħod attenta ħalli aħna ma narawx li jkun hemm iktar tissieħ tar-regoli u minflok nħaltu żewġ affarijiet fuq sma differenti jiena naħseb li hemm xi tminja u 20 suq ta' xogħol differenti li kollha huma bi bżonnijiet differenti f'dan l-isfond jiena naħseb li rridu nitolbu għal iktar Bazi biex nanalizzaw dan kollu jiena naħseb li l-kompetenza nazzjonali m'għandix tintmi, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-aċċess għal suq tax-xogħol nazzjonali. Il-Ġermanja diġà għandha ekonomija tajba li miexja tajba f'ħafna oqsma ekonomiċi u nafu illi din hija xi ħaġa li hija kompletament differenti f'bosta stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Għal din raġuni jiena naħseb illi minkejja Eh, kollox aħna m'għandniex eh, suq tax-xogħol eterogenju u l-istess kullimkien fl-Ewropa ġifieri hemm 28 eh, suq tax-xogħol differenti li għandhom ħtiġijiet differenti u regoli tattati propju lej. Grazzi ħafna s-saħna tul-kelma li sur Palis mill-Greċja. Grazie tassaw, sanżon fil-qossor. id-dewmin fil-dritt li nata dritt tal-unifikazzjoni tal-familji hija xi ħaġa negattiva ħafna issa għal żmien twil ukoll fil- idum żmien twil anke fil-pajjiżi ta' akkoljenza. Ħajthom ħajjithom titwaqqaf għal żmien twil wis, kważi għal dejjem ma jkunux jistaw jirċivu edukazzjoni jitalmu l-lingwa. Mux dawn l-affarijiet l-aktar li kunu rridu, l-aktar li kunu rridu huwa li jenaqdu mal-familja tagħhom. Dan għalhekk ħalli effett psikoloġiku fuq is-saħħa fuq is-saħħa mentali. Għax ikunu jridu jinaqdu mal-familji tagħhom u għalhekk jispiċċaw jaraw kif jistgħu jsibu soluzzjonijiet alternattivi biex ikunu jistaw jeżerċitaw dan id-dritt. Imbagħad dawk il-persuni li jistennew eh, l-unifikazzjoni tal-familja tagħhom u qatt ma jasal jispiċċaw jagħmlu strajk tal-ġuħ, dawn din hija responsabilità tal-Unjoni mhux il pajjiż ta' koljenza li huwa ħati imma l-Unjoni. Jena nifem l-kollegi ġermaniżi nifem li hemm problema bil-pajjiżi ta' tħul fejn suppost seħ il-unifikazzjoni tal-familji. Dawn il-persuni huma ftit meta qabla ma' refuġġati kollha jistaw, nistaw nħdossibom malajr, aħna stess. U għalek, se nkunu qegħdin inħallsu pis addizzjonali b'dan kollu minflok ma nsolvu l-affarijiet billi eh, naraw illi ikun hemm riunifikazzjoni tal-familji. Grazzi l-Onorevoli Jurek. Grazzi, hemm problema bil-mikrofonu. Iva, mela jiena naħseb illi dan huwa dibattitu importanti U uh, ħaġa tajba li qed nitkellmu hekk mal-membri mill-Parlamenti Nazzjonali fuq ir-riunifikazzjoni tal-familji, x'taqt nixbilkom attenzjoni għal dan li se ngħid. 50 sena ilu il-migrazzjoni kienet fisser migrazzjoni minn nofsinhar tal-Ewropa u jew kella minn nofsinhar u il-fant tal-Ewropa, illi l-migrazzjoni il-maġġoranza tagħha titlaq mill-Afrika jew mill-Vant nofsani. U infakalkom li mill-Marokk sal-Indonezja għandek firxa sħiħa ta' pajjiżi illi il-konċett ta' familja jiġi interpretat mod differenti fil-liġi ċivili tagħhom f'ċertu pajjiżi hemm il-poligamija u ir-riunifikazzjoni tal-familja E, ġifiri li li taċċetta tfal u koll li fisser illi e, l-immigrazzjoni bekk tkun qed titkattar mhux ftit. Allura il-kontroll fuq il-frontieri hija xi ħaġa ġustifikata u legali. Kieku ma kienx legali, mela kieku ikonna naħduha kontra l-Istati Uniti illi eh, jillimita id-dħul fil-pajis lill-familjari ta' ċertu eh, eh, persuni għadhom iċ-ċittadinanza tal-Istati Uniti. Meta kien hemm il-kabir kbir tal-Unjoni Ewropea, il-Ġermanja kienet taħt gvern ta' xelluk u fil-Ġermanja ma kienx hemm politika ta' ta', ta tħul liberu ma kienx jidħol minn irid, jiġifieri il-ħarsin tas-suq u e, li nassiguraw il-kohezjoni soċjali hija xi ħaġa kompletament ġustifikabbli. Kaħna inħallu ħafna nies mill barra mill-Ewropa jiġu tina jista tista' tagħmel ħsara Eh, ma rridix nagħtu l-impressjoni l dawn in-nies illi id-dħul illegali ħan illegalizzawh. Iġifieri, irridu irridu konna dibattitu biex eh, kunu nistgħu nindunaw ma' l-flussi migratorji, ma fl-istess ħin irridu dejjem nirrispettaw is-sovranità tal-pajjiżi u l-valuri. Dak ikun dibattitu serju, il-riunifikazzjoni tal-familji trid qis ukoll illi il-kunċett ta' familja mhux kulħadd jinterpretah l-istess. Aħna hekk fl-Ewropa inħadnu l-monogamija u dan huwa differenti ħafna minn pajjiżi tal-qegħdin in-naħa ta' fuq tal-Afrika pereżempju. Grazzi ħafna sur Kalagelopoulos. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριε... Grazzi tassew, Signora President. Nixtieq nirringrazzja l-President għall-istadina li saret lill awtoritajiet lokali u reġjonali din hija diskussjoni importanti ħafna f'dawn l-aħħar snin l-Unjoni Ewropea laqat numru sostanzjali ta' immigranti mill-Azja, mill-Afrika. Dawn il-persuni jibqaw għal żmien twil fl-Unjoni u jintegraw ruħom fil-istati membri tagħna għalhekk irridu nagħtu tweġiba sabiex u soluzzjoni sabiex ikunu jistgħu jorganizzaw ruħom u ikunu jistgħu jiġu eh, risistematizzati. Issa, iż-żmien li fih jiġu eżaminati l-affarijiet, il-proċedura, hemm bżonn illi jiġi deċiż illi meta wieħed jidentifika l-istatus ta' dik il-persuna, mela imbagħad iridu ngħaddu għal l-integrazzjoni tal tagħhom anke fuq post tax-xogħol iridu naraw ukoll x'aċċess ikollhom għas soq tax-xogħol dan irid isir b'mod organizzat Irridu naraw illi jisibu posta xogħol li jkun xiera għalihom. Issa l-evalwazzjoni tal-kwalifiki dan irid isir mill-pajjiżi li kunu qegħdin jilqgħu dawn l-immigranti. Iżda irridu naraw ukoll illi dawn jitalmu l-lingwa mal-erkem jista' jkun biex jikkomunikaw Għalek, il-futur professjonali ta' dawn il-persuni ma jistax ikun garantit jekk ma jkunux jistaw jitkellmu il-lingwa sakemm ħajjibqaw jiddependu mis-solidarjetà tal-Istat, dawn il-persuni qatt mhux se jiġu integrati. Iżda jekk ikunu jistgħu kapaċi jekk ikunu kapaċi huma fuq saqajhom u jkunu indipendenti jkun iktar faċli li jipparteċipaw fis-soċjetà lokali. Fuq l-inklużjoni tal- tal-tfal fis-sistema edukattiva il- refuġati kollha għandu jkollhom din il-possibilità wkoll kura tas-saħħa u jsibu għalhekk saqaf fuq rashom li huwa xira. Dan jista' jiffaċilita l-integrazzjoni permezz ta' dawn il-kondizzjonijiet. Irridu però nsemmu wkoll illi hemm ċertu aspetti speċifiċi lokali. Per eżempju, hemm kundizzjonijiet eh, lingwistiċi, kulturali ta' dawn ir-refuġġati għalhekk iridu jadattaw irwieħhom għal dawn il-kundizzjonijiet. L-irwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali huwa importanti ħafna għax huma dawn awtoritajiet li jilqawhom u li jgħixu magħhom ta' kuljum dawn awtoritajiet huma li l-ewwel qabel kollox irridu jaffaċaw ruħom ma' dawn il-problemi li jiġu u koll integrati fuq livell professjonali u soċjali u ma' dawn li li imexxu l-integrazzjoni soċjali professjonali l-ebda politika eh, nazzjonali ma jista ma tista tkun ta' suċċess jekk dan isir mingħajr l-involviment tal-livelli l-oħrajn hemm bżonn li tittieħdu deċiżjonijiet li ma jaħdux daqshekk ħin. Rajna illi l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma dawk li jistgħu iwasslu għal biex jgħinu l-integrazzjoni ta' dawn ir-refuġjati għalhekk l-awtoritajiet Grigi u anke dawk Ewropej irid ikollhom ir-riżorsi meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jagħtu appoġġ l-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jagħmlu l-ħidma tagħhom kif suppost. Issa, nċaqt nżid ma dan u nikkonkludi, Sur President, irrid ikun hemm koordinazzjoni ma' organizzazzjonijiet non-governattivi l-awtoritajiet lokali u reġjonali biex ikunu jistaw anka jagħtu kontribut razzjonali u loġiku u skont il-politika lokali. Importanti koll illi wieħed jara fejn sejrin il-flus, minħa l-flus u kif nafaqhom. Istintki sintki speċjalment tal-gżejjer tal-ġew dejjem jitolbu iktar għajnuna għaliex l-azil jista' jiġi definit fi żmien xarejn. Il-deputat kollega tiegħi semma dan ukoll aktar kmieni Hemm ċentri ta' akkoljenza għal 3000 ruħ. Hemm 9000, 10000 ruħ fil-verità. Nikkonkludi. Aħna bħala entità lokali u reġjonali nemmnu li jekk intom deputati u tridu tagħmlu ġest tajjeb ma rridux mux kwistjoni ta' populizmu u li natu priorità massima li rridu nindirizzaw il-populizmu u natu priorità li l-politika ta' migrazzjoni li l-bnidem irridu natu priorità biex nkunu nistaw nimxu fl-elezzjonijiet. Grazzi ħafna sana żewġ membri parlamentari Ewropej, Sir Lambert u Sinjura Verġja, u mbagħad nagħti l-kelma lill mistiedna fuq il-panel biex nikkonkludu. Iva, grazzi, Signora President, naħseb illi din hija diskussjoni interessanti ħafna. Jiena qed hawnhekk anke bħala membru tal-Kumitat dwar l-impjiegi, apparti mill membru wkoll tal-Kumitat Libe, mela eh, naħseb illi qed inħarsu lejn il-migrazzjoni għal xogħol minn perspettiva differenti minn dik ekonomika. Il-messaġġ li qed nisma' minn ħafna stati membri u mill-Unjoni Ewropea in ġenerali huwa illi n-nies iva nilqawhom mejjew għodu imma iddu mhux hawnhekk. U minħaddem mhux hekk irid. U ma jridu illi kollom ħaddiema li jibqgħu hemmhekk li jitalmu u li jikkontribwixxu permezz tal-ħiliet tagħhom. U f'dinja globalizzata nafu illi l-Unjoni Ewropea hija parti biss mill-migrazzjoni globali, mhux kollox hawnhekk jiġri, U għalhekk irridu niffukaw fuq li nippruvaw nżommu it-talent għawek fl-Unjoni Ewropea. Diġa is-semmit il-Blue Card dik għandha x'taqsam mal-kwistjoni tal riunifikazzjoni tal-familja nies li ovvjament jridu jġibu familja magħhom u eh, min jiġi bħala membri familjari u koll ikun irid jaħdem imma huwa veru wkoll li f'pajjiżi differenti hemm definizzjonijiet differenti ta' familja. U allura tajjeb li nkunu nafu x'qed nitolbu minn dawk illi qed jiġu fl-Unjoni Ewropea. U nsaqsi wkoll x'qed noffru jekk aħna rridu nattiraw lin-nies x'ħan offru F'konferenza illi għamlet il-Presidenta Estonjana smajt illi inti ma tistax sempliċement tiftaħ il-bib ta' dar ma dak li kun li tisib dar sħuna. Aħna x'ħan offru biex nattiraw nies bħiliet olja u eh, nis ta' talent, kemm aħna attraenti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Verġja. Grazzi. jina membru tal-Komitat Libe, tal-Komitat fuq Affarijiet Barranin, u anka tal-Komitat fuq id-drittijiet tal-bnidem, u jina u kor rapporter fuq suġġett tal-drittijiet tal-bnidem u l-migrazzjoni. Dan huma kwistjonijiet li naħseb li huma interessanti ħafna, importanti li npoġġuhom fil-kuntest ġeografiku u storiku adattat. U meta smajt il-xi eh, nies jitkellmu hawnhekk donnu maħniex qed niftehmu sew. Qabel xejn, meta inti tħares lejn iċ-ċifri, tinduna illi l-maġġoranza tal-migrazzjoni isseħ fiħdan l-Unjoni Ewropea. U dakwa vantaġġ kbir tal-Unjoni Ewropea, dak kollu li ntqal dwar ir-riforma ta' Dublin jista' jkun ta' teddita għal libertà ta' moviment fl-Ewropa, libertà li għandhom iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. It-tieni ħaġa Qed nitkellmu fuq il-migranti bħalli kieku ma diġ teżisti l-migrazzjoni legali fl-Unjoni Ewropea, imma kull sena l-Istati membri joffru joħorġu iżjed minn 3 miljun il-permess ta' residenza u permess ta' xogħol. Kelli ċifra u ximkien ma nistax nsib eżattament bħalissa, Is-sena l-oħra, l-2016, kienet 3.4 miljun ruħ. Iċ-ċifri tal-2017 man għadhom ma waslunix. U din iċ-ċifra olit, speċjalment mill-2012 law, għal-kem fl-2012 forse rajna l-inqas ċaqliq. Imma, l-istati membri reġiċew b'mod differenti għal dawn il-permessi u dawn il-viżi, dawn il-mezzi legali ta' migrazzjoni, ir-Renju Unit joħroġ 800,000 fil-permess kull sena li żjed li ċittadini ċiniżi u eh, ċinizi indjani u mill-Istati Uniti. il tini pajis pajjiż illi l izjet joħroġ eh, permessi huwa l-Polonja 580 elf il-permess u 85 fil-mija ta' dawn il-permessi mill-Polonja jinħarġu lill-Ukreni, Ukreni illi jiġu l-Ewropa biex jaħdmu. Iġifiri hemm dan l-interess eh, fl-Unjoni Ewropea u il- ċertu kommenti li smajta għek sorprendewni għal-kem minn banda nistan nifimom il- eh, Franċiżi per eżempju għandhom ċertu ftejmijiet partikolari mal-eks kolonji tagħhom, ir-Renju Unit l-istess. U jekk wieħed eh, jipprova jaħseb f'pajjiżi minn fejn jista' jġib il-ħaddiema huwa normali illi wieħed jaħseb fl-Ukrajina. Jiġifieri mhux dak illi rridu nibdlu, rridu nibdlu s-sistema ġenerali, il-ħsib ġenerali, importanti li nikwataw dejjem iċ-ċifri eżatti. Meta nagħmlu din id-distinzjoni bejn refuġjati u migranti ekonomiċi, ma nindunawx li din mhijiex distinzjoni operattiva hemm migranti ekonomiċi imma memx pajiz, el-pajizi li mandomx modi legali kif eh, jippermettu li jitħlu ħaddima b'talent fil-pajiz. Jekk tħares li dawk il-pajjiżi illi għandna ftejm tal-liberalizzazzjoni tal-viża magħhom, tinduna li mhux dejjem hemm eh, wisq koerenza. Grazzi ħafna sa survojt għal intervent fil-qosor. Survojt, nadilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Naħseb li interessanti illi għaw membri tal-Komitat Libe illi qed jaraw ċertu differenzi bejn l-Istati membri e, f'ċertu pajjiżi m'hemmx differenza bejn integrazzjoni u refuġġjati għaw ċertu e, kollegi għawek illi tanqalluh biċ-ċar u ma jixtiequ illi l-immigranti ikunu indipendenti u li jitkellmu u li jitalmu mill-ewwel il-lingwa tal-pajjiż fejn morru jqogħdu. Imma kif għal sur Majer, il-konvenju ta' il-konvenzjoni ta' Ginevra tajt illi hekk kif il-problema fil pajjiż t-oriġini tkun solvuta, l-immigrant għandu jerġa' lura f'pajjiżu. U allura jiena nsaqsi l-integrazzjoni għal xiex isservi. Il-pajjiżi tal-vant tal-Ewropa għamlu din il-distinzjoni bejn l-integrazzjoni u ir-refuġġjati. Fil-fema tiegħi, U ma qed jagħmlu din id-differenza, din id-distinzjoni, ma fil-bqija tal-Ewropa mhux dejjem issir. Irridu differenza bejn min jixtieq ikun integrat u min ma jixtieqx għalfejn għandek tintegra xi ħadd li ma jridx jintegra ruħu. U rridu ma rridux ninsew laqqas il-twemmin, il-reliġjon, il-kultura tal-immigranti. Naħseb li l-Polonja qiegħda fuq fit-triq it tajba għaliex l-Ukreni għandhom eru eh, lutu u nsara. U naħseb li Irridu natu każ dawn affarijiet kollha, grazzi. Is-Sinjura Kortell, Iva, grazzi ħafna, smajt eh, ħafna punti interessanti, ħan nipprova nirreaġixxi fuq xi ħut minnhom. Mela, smajta għek minn sama distinzjoni bejn ir-refugġati u l-migranti. Skont il-liġi internazzjonali, hemm sensila ta' obbligi differenti ħafna fuq l-Istati membri. Fil-kas ta' refugġati, għanna xnaqsmu ma' kwistjonijiet umanitarji, nis li qed jitilqu minn pajjiżhom minħabba fil-konflitt u fil-gwerer. U Kif qal l-aħħar kellim, dawk jaqgħu taħt il-Konvenzjoni ta' Ginevra illi taqa' taħt il-UNHCR. Issa, il-każ tal-migranti huwa differenti. U għalhekk fl-iżvilupp li grem dal-aħħar fil-Nazzjoni Uniti sara din id-distinzjoni. dal għadu smajtu illi il-Nazzjoni Uniti ħatkun taħdem fuq żewġ pattijiet waħda fuq il-wieħed fuq il-refuġġati u pattiħor fuq l-immigranti. Biex tindirizzaw eh, situazzjoni differenti. Kifet fil-prezentazzjoni tiegħi, immigrazzjoni trid tkun marbuta mal-bżonijiet li jkun hemm fuq is-suq tax-xogħol. U dan għaluħ xaħod minnkom, eh, semmejtu l-armonizzazzjoni, l-bżon tal-armonizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea jekk hemmx dan il-bżonn jew le. Importanti illi dejjem ikun hemm rabta mal-ħtiġijiet jew in-nuqqasijiet li jkun hemm fuq is-suq tax-xogħol. Madankollu, jekk inħarsu lejn dak li ġara f'dawn l-aħħar snin u nippruvaw naraw xejn xarġi fil-futur, din id-distinzjoni bejn refuġġati u migranti jista' jkun illi tkun xejn imċajpra ġieli. Dan huwa suġġett illi semmanka il-Segretar Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti fl-aħħar rapport tiegħu, ma nafx hekk tidux ta' toħti twila. Hemm dejjem iżjed sitwazzjonijiet illi fihom in-nies qed ikollhom jitilqu minn pajjiżhom, mhux biss minħabba fi gwerer imma x'tant ikunu f'sitwazzjoni disprata illi jkollhom jitilqu. Issa Hemm ħaġa li ġiet eh, diskussa ħafna fin-Nazzjonijiet Uniti u qed nirreferi hawnhekk refuġġjati tal-klima. Hemm nies speċjalment fl-Afrika subsaharjana illi jiddependu ħafna fuq l-artijiet li għandhom biex eh, ikabru ġoħ tar-raba tagħhom, imma tant hemm nixfa illi mhux qed jirnexxilhom jieklu u allura dawn nies x'jiġri minnhom li rid ngħid huwa illi tajjeb illi nibdew naħsbu ukoll fuq dawn in-nies li aħna nsejħulhom nies eh, spostati ta' bil-fors. It-tieni ħaġa. Ħanema referenza għal dak li għal kollega mill-Ġermanja fuq il-bżonn li nappoġġaw il-pajjiż ta' oriġni u li nindirizzaw il-kawżi tal-migrazzjoni. Ħafna nies illi qegħdin eh, jaħalbu minn pajjiżhom qed jagħmlu hekk għaliex m'għandhomx opportunità li jaħdmu f'pajjiżhom jew m'għandhomx xogħol diċenti u allura qed ifittxu futur aħjar. U irridu għalek nindirizzaw dawn il-kawzi, irridu insolvu raġunijiet għalfejn in-nies qed jħarbu minn pajjiżhom minħabba fil-faqar. Għanna sensira ta' proġetti aħna rigward dan kemm fl-Afrika kif ukoll fid-dinja l-bija, proġetti biex nippruvaw noħolqu kondizzjonijiet ta' xogħol diċenti. Imma hemm ukoll imbagħad il-kwistjoni tal-brain drain, l-eżodu ta' mħuħ li diġà semma. Jekk inti titlef il-ħaddima kollha bħiliet, mela kif se tiżviluppa pajjiżek? Per eżempju, fl-Afrika hemm pajjiżi fejn it-tobba u l-infermiera telqu kollha is-settur sas-saħħa bażikament ma jistax jaħdem għaliex it-tobba telqu kollha lejn l-Ewropa. U tinja xaġa li trid tkun indirizzata hemm ħafna sitwazzjonijiet simili mhux ħadd nispjegahom kollha, imma irridu nippruvaw Eh, nitrasformaw dan l-eżodu tamħuħ f'rebħa tamħuħ li wieħed jattira il-nies bħiliet lejh. Din hija dan huwa punt kruċjali speċjalment għal pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw. It-tielet ħaġa kien hawn xi ħut li semmew traffikar tal-bnedmin, grazzi tal-li semmejtuh għaliex eh, hija realtà fl-Ewropa. Aħna spiss eh, nħobbu naħsbu illi l-isfruttament tan nies u nies li jiġu mġalla jaħdmu dikja ħaġa li fl-Ewropa ma tiġrix, imma sfortunatament mhuwiex veru. Fl-ajello għandna ħafna rapporti ta' każijiet simili u nirċefuhom minn stati membri differenti, ġifiri hija problema illi teżisti. Hemm ir-riskju ta' sfruttament fuq il-post tax-xogħol nafu illi il-migranti ekonomiċi huma dak li Eh, anzi l migranti li jiġu biex jaħdmu ma l-iżjed li jispiċċaw ikunu sfruttati. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm trattament ugwali. Iva naqbel ma'kom hemm bżonn, imma dan it-trattament mhux dejjem jeżisti. U barra minn hekk jgħidu nseħħu insaħħu wkoll l-istituzzjonijiet illi eh, jikkont jagħmlu kontrolli fuq il-postijiet tax-xogħol imorru jagħmlu spezzjonijiet. Iridu bekk nassiguraw illi dan il-fenomenu neliminawh. issa. L-aħħar punt tiegħi biex nirreaġixxi għal dak li qalet ġin, ġifieri x'għandna x'nofru aħna għal nies b'talent li jixtiequ jiġu l-Ewropa. Ħallu jġab ta' xejn fuq livell ġenerali, jekk hux nies b'talent b'ħafna ħiliet jew biftit ħiliet, jekk aħna rridu li dawk in-nies jikkontribwixxu għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea, mela rridu ninvestu fihom, irridu ninvestu f'dawn in-nies fil-ħiliet tagħhom, fl-edukazzjoni tagħhom. Qed nuża l-kelma investiment apposta għaliex għaliex għaliex mhix spiża huwa investiment. U investiment li naħseb l-awtoritajiet għandhom jagħmlu biex jassiguraw li dawk in-nies ikunu jistgħu jikkontribwixxu għal kompetittività tal-ekonomija. Naturalment dan ikollu impatt fuq il-budget. Ħanitkellem ċar eh, miex mhuwiex bxejn eh, ma nistgħux ngħidu illi dawn in-nies ħanabdu nġibuhom hawnhekk u nużawhom għall-ekonomija tagħna. Le, iridu ninvestu fit-taħriġ tagħhom ukoll. Ħaniqaf hawnhekk. Grazzi ħafna. Is-Sur Hartenstein, Iva, jiena naħseb li ħafna drabi l-unifikazzjoni tal-familja huwa kunċett li ma jiftijemx sew u nemmen li intom għandkom titkellmu fuq ir-rifuġġati u l-immigranti bħala familji u għandkom tippruvaw tifmu il-proċessi illi għaddejjin minnhom. Jiena smajt ħafna ċifri hawnhekk u ħafna drabi inħarsu lejn iċ-ċifri ma nifmuhomx sew. Ir-unifikazzjoni tal-familja u għall-aħjar mezz illi għandna għall-migrazzjoni eh, sikura u regolari. Għaw ħafna pajizi li qed jippruvaw joħolġu bi skemi ġodda, risistemazzjoni ġdida, scholarships ġodda refuġjati, eh, skemi ta' sponsorships. U aħna daw fil-fatt eh, bdejna nużawhom dawn l-iskemi, il-unifikazzjoni tal-familja tippermetti illi eh, dik il-persuna illi tkun għamlet vjaġġ perikoluż biex tasal fl-Ewropa tkun tista' tingħaqad fl-aħħar mal-maħbub jew maħbuba tagħha. Bekk eh, l-familji jkun qed jgħixu f'ambjent sikur u e, anka l-autoritajiet u l-iskejjel fil-komunità jkun jistgħu ħejju għal-wasla tagħhom. Allura, is-sistema ta' relokazzjoni, per eżempju, mhijiex xira nies illi e, illi naqdu mal-familja tagħhom hemm iżjed probabilità li jibqgħu imbagħad fl-istess post għal perjodu ta' żmien itwal. Ir-riċerkaturi illi jekk ikun hemm e, familji sħaħ ta' migranti illi jibqgħu fl-istess post bekk anke l-attitudni pubblika tinbidel. Issa jiena eh, naf illi Anzi, naħseb li huwa importanti ħafna illi inħarsu lejn ir-realtà hekk kif inhi irridu nifmu xed jiġri fil-proċessi ta' integrazzjoni u irridu nħarsu lejn affarijiet kif huma. Konflitt medju l il-ġurnata idum iżjed minn 15-il sena, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq realtà temporanja, fil-fatt fil-Ġermanja il-maġġoranza ta' dawk illi jieħdu il-protezzjoni sussidjarja u li eh, jappellaw id-deċiżjoni jispiċċaw jilbħu l-appell u bekk jiksbu status ta' refugġati. U għalek Nemmen li verament hemm bżonn li nerġgħu nagħtu titwila lejn il-politiki ta' unifikazzjoni tal-familja u naraw f'liema sitwazzjonijiet dawn qed jagħmlu l-ħajja impossibbli għal ċertu nies fejn hemm esklużjonijiet jew limiti massimi dawn għandhom jiġu eliminati. Minn flok għandu jkun hemm evalwazzjoni każ b'każ u jekk tixtiequ tkunu tafu iżjed dwar kif jistgħu jaħdmu aħjar il-politiki għal unifikazzjoni tal-familja, nissuġġerixxi illi titkellmu mal-organizzazzjonijiet tal-familja u l-organizzazzjonijiet reliġjużi fil-komunitajiet tagħkom stess. Żguri li dawn għandhom esperjenza kbira eh, fuq kif nistgħu nappoġġaw il-familji. Jekk tixtiequ tkunu tafu iżjed dwar kif tistgħu ittejbu il-politika ta' eh, integrazzjoni għal membri tal-familja, nissuġġerix li tkellmu il-UNHCR, il-OECD, il-Kommissjoni Ewropea U fil-kas tal-integrazzjoni ta' tfal nissuġġeri li tkellmu li network series. Iġifiri, ma naħsibx li hemm għalfejn nitħattu fuq eh, bidla legali fl-Ewropa, imma verament hemm bżonn infurzar aħjar tal-leġislazzjoni Ewropea u appoġġ aħjar għall-integrazzjoni, appoġġ illi jitwassal permezz tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Grazzi ħafna, grazzi mill-qalb lilkom u anka l rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali li intervjenew. Kemm iżid kemm li għadhom ma ma ntqalux, il-Kummissjoni bdiet e, e, eżerċizzju ta' evalwazzjoni msejjaħ il-fitness check. U fil-fatt surħat isin inti u l-organizzazzjoni tiegħek hawnhekk għandkom rwol għaliex aħna nixtieq nkunu nafu kif qed tkun implementata il-leġislazzjoni illi f'xi każi ila li għaddit anka 10 snin. U tajjeb illi naraw il-qoddim il-Kommissjoni xi proposti għad tkun tista' tislet minn dan l-eżerċizzju dwar il-mezzi legali il mm, mistoqsija ta' kif nistgħu nisiguraw li ċittadini ta' pajjiżi terzi jistgħu jaslu fl-Ewropa irrid issa biex nifukaw fuq il-kwistjoni tal-integrazzjoni ngħaddi l-kelma Nishtiq nagħti kelma li Sinjura Jean Lambert illi hija rapporter fuq il-direttiva tal-Blue Card imma inti taħdem ukoll fuq files differenti fil-Kumitat Libe. Inti ilek membru ta' dan il-Parlament għal smin twil u eh, m'għandix dubju illi ser tapprezzaw il-panel li jmiss. Grazzi ħafna.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 thank you very much and you know I think that's a, a very Iva grazzi ħafna naħseb li inti tajtna dea tajba ta' x'qed isir eh, f'pajjiżkom eh, żgur li anka hemm xi mistoqsijiet li wieħed jistgħmilek anka forsi wara l-avveniment ħaġa tajba li hawnhekk inkunu nafu x'qed isir eh, x'qed isir fil-prattika fl-istati membri. Mela lura nistandur fuq eh, l-aħħar kellim għal dan il-panel u rapporter mill-Kumitat tar-Reġuni ħajtkellem għal ħames minuti huwa s-sur Kalikulopoulos. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Jina xtaqt neħu spunt minn dak li qalet il-kollega mill-Portugal. Is-Sur Costa, il-Prim Ministru tal-Portugal, kellu programm strutturat tajjeb ħafna u uh, ħoloq dawn l-organizzazzjonijiet kollha blajnuna tal-autoritajiet lokali u reġjonali. Il-kollegi għalu li il-partiti tal-lemin ma tantx kienu qed jippruvaw jagħmlu progress fuq eh, dawn il-kwistjonijiet. Issa hekk aħna mhux qed nitkellmu fuq li nitfaw l-immigranti l-barra. Għawek, għadzi tajjeb illi smajna illi għet eh, illi dawn il-refugġati fil-Portugal għet jiġu mal mal-Portugiż għalli ikunu jistaw jintegraw Importanti dawn ir-refuġġjati kun jistgħu jitkellmu mal-bqija tan-nies fis-soċjetà fil pajis il-ġdid fej kunu qegħdin jgħajxu. Ħadd gost nisma' wkoll l-istorja ta' sur Kimel, l-istorja ta' suċċess tiegħu mm, minkejja li kellu jaħdem ħafna, irnexxielu isir eh, negozjant ta' suċċess fil-Ġermanja bħal ħafna immigranti oħrajn li ma jgħoddu fil-Ġermanja jew inkella l-Istati Uniti, l-Awstralja jew inkella f'pajjiżi oħrajn madwar id-dinja. U minnaħa l-oħra li minn ġurnata naraw li hemm ħafna nies l-Istati Uniti li qegħdin jitilqu jfittxu xogħol f'pajjiżi oħrajn. Iġviri l-immigrazzjoni minn dejjem eżistiet u irridu nirrispettaw il-moviment ta' nies, ta' kapital, ta' servizzi madwar l-Ewropa, aħna fil-Komitat ta' Reġjuni Natu importanza kbira lill irwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali biex ikun hemm integrazzjoni aħjar tar-refuġġati. Sakemm ħanibqgħu nippermettu li jkun hemm traffikaj ta' bnedmin, hemm bżonn li nilleġislaw u l-Kumitat ta' Reġuni hekk jixtieq jara. Aħna bħala awtoritajiet lokali u reġjonali x'nistgħu nagħmlu? Kif nistgħu nintervjenu sabiex niksbu għaqda fl-Ewropa? il-Parlament Ewropew irid jistabilixxi proċedura u kulħadd iżomm magħha jekk kulħadd jagħmel ta' rasu u jagħmel kif jiftillu mela mhux ta' nimxu l-qudiem. pall kreni illi illum il-ġurnata jemigraw spiss lejn il-Polonja. Palma qed jemigraw huma kien hemm mijiet ta' eluf ta' Pollakki illi fl-modi waslu fil-Greċja kienu kienem taħlita ta' ansara, musulmani u anka ta' ta nisaliħor. U jgħid xejn Trump il-tibdil fil-klima jeżisti u se jibqa' jkollna flussi migratorji mill-Afrika. Issa il- fil-postit ta' tħul hemm bżonn ta' iktar għajnuna. Għalhekk, Irridu nifmu illi dawk illi qed jilqaw l-immigranti tkellmu mal mal tkellmu ma dawk li mruti fil-kommerċ ukoll. Kif dawn nistgħu ninvolvu kif li dawn l-immigranti nistgħu ninvolvuhom fis-soċjetà? Dawn b'dak li qed jiġi offrut mill Ewropea dawn mhux possibbli. Iva, hemm differenza bejn dawk li huma l-immigranti illegali u dawk illi qed ifittxu l-azil illi fil-postijiet ta' dħul l-Unjoni Ewropea se tkun responsabbli. Għaliex huwa ċar min għandu drittu min m'għandux. Jiena fil-Ġermanja kontrollaw li l-passaport tiegħi għax tant jiġu nies mill-Greċja. Insomma, f'kelma waħda hemm bżonn ta' iktar ċarezza. Jiena qed nitkellem fuq il-Ġermanja, ma mhux il-Ġermanja biss, l-estremisti, il-populisti, e, e, bla dubju ta' xejn imbagħad ser jisfruttaw dawn is-sentimenti ta' biża e, fl-elezzjonijiet ukoll. Iżda qed imutu n-nies u jer u n-nies fil-Mediterran it-tfal ta dawn l-immigranti irridu jitarmu l-lingwa jitar irċivru edukazzjoni. Imbagħad irridu nisfruttaw ukoll il-ħiliet u talenti speċifiċi tagħhom, irridu jsibu post ta' xogħol biex jagħtu l-kontribut tagħhom biex ikunu wkoll utli. Irridu naraw illi dawn ikunu popolazz dawn il-persuni ikunu attivi fis-soċjetà Dan japplika għal kulħadd tal-municipi kollha fin-nord, fit-tramuntana, fin-nofsinhar. Jiena, per eżempju, fl-opinjoni li saret, għamil terba restaq terba mendi. Rridu u koll is sint rrit jgħid x'inhi l-pożizzjoni nazzjonali. Aħna però l-ewwel persuni li ltaqgħu magħhom il-soċjetajiet li mamu jinn mill-awtoritajiet lokali jekk jena nsib posta xogħol għall-immigranti mhux ser ikun hemm din il-problema biss hemm il-problema tal-lingwa u l-kultura wkoll. Ma somma dik ħaġa oħra il-kustjoni tal-differenzi fil-reliġjon. Il-kollega tal-Portugal semmit u koll din l-infrastruttura. Fl fl-2007 jena waqaf ċentru lingwistiku sabiex ikun hemm l-inklużjoni ta' dawn l-immigranti. Issa, dakinhar il-President Pavlopoulos li jissa huwa President kien Ministru tal-Kultura. Dan iċ-ċentru għadu jeżisti llum il-ġurnata u jilqa ftit eluf suppost jilqa ftit eluf ta' persuni u issa issa fil-verita qed jilqa' 9000 L-anzjani u kol eh, sar krem tlet anzjani li kienu kandidati għal Premju Nobel tal-Paċi. L-autoritajiet lokali u reġjonali iridu jintervjenu jekk jieħdu dawn il-fondi, l-autoritajt lokali mbagħad ma jifqhomx fejn suppost, irrid tieħdu passi. Irid ikun hemm kontroll fuq kif qed jintefqu dawn il-flus. Min qed jikkontrollhom bħalissa ħadd xrabta hemm bejnietom u bejn istintki xejn jitkellmu mal-Ewropa kif jitkellmu mal-awtoritajiet lokali, le dawn huma l-affarijiet li jridu jsiru biex nippruvaw naħdmu bl-aħjar mod possibbli. Jiena smajt ukoll dak li qalu l-kollegi mill-Polonja li nirrispettaħ ukoll. Aħna nafu illi fl-Ukrajina hemm problema kbira ta' konflitt u hemm ukoll hemm migranti dan ukoll rridu nindirizzawha. Aħna mhux dawk li nagħmlu l-liġi, aħna insegu l-proċeduri imma aħna wkoll irridu napplikawhom dawn il-liġijiet. Issa, xajdu l-liġijiet? Jgħidu ċertu affarijiet li jimbat aħna irridu inseguhom. Mux nimxu ma dak li jaqblilna biss, dak li jaġobna biss. Għax imbat kullħat jisparixxi la tal-lemina tax kwaqqas il-liberali dak li qed jiġri fil-awtoritajiet lokali ħan ikkonkludi dan huwa il-proġett li neħtieġu irid jiġi segwit minn kulħadd jekk ma jsegwix kulħadd mela insomma jiena qatt ma kont kandidat bħala deputat jiena dejjem bqajt fuq naħdem fuq livell lokali u reġjonali. Imma jiena nirrispettakom u naf li jintom ix-xogħol tagħkom huwa li tagħmlu ta' liġijiet. <laughs> Okay. It's less than the minutes. It's, it's, it's, a, it's a, obviously it's a subject that he, he... Iva, qed nara li wa huwa punti li naħseb ħafna minna f'dan il-kamra jifmuħ. Issa. Ħan nisimgħu iżjed interventi mill-flor għandna daqs 20 minuta għal dawn. Iġifieri nitlobkom jekk jeġibkom iżommu fil-qosor ħanibdew b'interventi ieħor Grieg. U nitlobkom. Madam President, Kirjes kirjes nalfi fenomeni Evropi ktistik. Grazie tassew, Signora President. Pajiet ekonomiċi, il-budgets differenti u l-access anka l-informazzjoni. Il-ġeografija hija importanti ħafna jgħaddu minnhom iktar faċilment jekk ikun hemm xi ħadd fil-periklu fil-baħar, aħna immorru nsalvawh. Dak huwa l-irwol ta' kunu qegħdin anke nħarsu l-affarijiet legali. Hemm bżonn ta' proċeduri ta' għażil marġna biex kunem distinzjoni u koordinazzjoni sabiex ikunem allokazzjoni ta' fondi għal taħriġ, edukazzjoni, biex nataw posta xol, biex jitalmu. Mżon ta' solidarieta minnaħa ta' l-istati membri. Il-pozizjoni ġeografika ta' pajizi jizgura biex nindrizzaw din l-sfida irridu niġu inklużi eh, f'livell Ewropew. Thank you. Thank you ħatir f'responsabilta tiegħu. Um, Grazzi ħafna. Skużani jekk eh, l-ewwel ħabbajt isem il-ħażin, Konta qed dejn il-paġna ħażina. Issa ħanaddu għal parti oħra tad-dinja għandna Sinjura Jonsen minn Norveġa. Grazzi ħafna, President Prezz l opportunità illi nitkellem, ħan nitkellem fissa minn norveġa bħala membru ta' Schengen u membru assoċjat. Aħna, naturalment, insegwu mill-qrib dejjem id-diskussjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Aħna rċivejna u eh, parteċipajna fil-programm u aċċettajna wkoll ċertu refuġġati minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Imma L-argumenti għaj huwa li l-integrazzjoni huwa proċess twil u komplikat u jitlob impenn miż-żewġ naħat mhux biss minn naħat assoċjata lingwa fin-Norveġja hija l-akbar xkiel. il għat huwa għoli fost l-ewwel ġenerazzjoni ta' migranti u għatlet darbitola mill għat medju fin norveġa u hemm eh, ukoll tagħna idumu sentejn imma mrata baxxa ta' nies li jiġu impjegati wara li jispiċċaw il-programm. Il-gvern tagħna qal illi l-immigrazzjoni u l-impjiegi huma eh, l-akbar priorità nemmen illi l-integrazzjoni trid tkun imfasla skont l-individwu. Il-programmi jridu jkunu flessibli u jinkludu iżjed programmi ta' taħriġ. U hemm bżonn anke role models għan-nisa. Ħaġa oħra li hawnhekk ma semmiġ huma il-programmi ta' benefiċi soċjali nemmen li dawn jridu jkunu marbuti set mill-qrib mal-kapaċità illi wieħed jaħdem. Il-messaġġ tagħna jrid ikun ċar il- welfare state mhuwiex sostenibbli jekk l-immigranti ma jaħdmux. Grazzi. Thank Tkun tista' tieħu miegħek ċertu idejat għal dibattitu parlamentari f'pajjiżek. Skuri li ħanibqgħu f'kuntatt u eh, flimkien għawek eh, qed naraw jekk hemm xaffarijiet li fil-programmazzjoni eh, Ewropea li jistgħu jsiru aħjar l-Portugal. Iva, jena naqbes 100% ma dak li qalet il-kollega Signor Susana Amador, Portugiza, tipparteċipa wkoll fil-segwitu tal-programmi ta' integrazzjoni u akkoljenza tal-refugġati. Ma rridx naqas naturalment eh, mill-mertu ta' xol tajjeb li sar fil-Portugal, hemm indikaturi tajbin ħafna fil-qasam pereżempju ta' safna Importanti li dawn il-ħiliet nisfruttawhom biex wara kollox dawn in-nies laqas ma jħossuhom eh, disprati. U mal-dewmin li hemm fis-sistema tar rilokazzjoni Ewropea għalfejn. Dan għalfejn ġara għaliex kien hemm ħafna stati membri Ewropej illi ċċettawx. spiċċaw waqgħu fidejn in-networks ta' traffikanti illi Dak li jridu huwa li jieħdu vantaġġ mill-Ewropea hemm migrazzjoni massiva, naturali u din tinfluenza il-tinfluenza ċertu relazzjonijiet u bekk għandha tkun irregolata b'mod irresponsabbli. Tibta poter. Helga Stevens isn't here. Mela peress li Helga Stevens bħalissa mhux edha hekk, forsi nistgħu eh, nisimgħu daqsxejn ir-reazzjoni mill-panel għal minuta jew tnejn. Is-sur Liber, mm, Iva, grazzi ħafna ta' dan id-dibattitu interessanti, xtaqt eh, sempliċement nirreaġixxi għal xi ftit kummenti li smajt kemm il-darba semmiet l-importanza li namlu distinzjoni bejn il-tip ta' migranti u naħseb jekk kollha kemm aħna rnexxielu naqnina naqblu fuq dan hija ħaġa tajba. Waħda mill-akbar żbalji li sar fil-kriż ta' refugġati kien illi sejjaħna l-kulħadd refuġġati. Dak kien żballa li xnafu li kien hemm minnhom li ma kellhomx dritt tal-protezzjoni internazzjonali u ġew fl-Ewropa raġunijiet oħrajn. Jiġifieri għadu attenti għal-lingwaġġ Semmit ukoll eh, semma smajna komparazzjoni anke mal-Awstralja, mal-Kanada, issa dawn huma pajjiżi illi għandhom programmi ta' ġestjoni u programmi ta' integrazzjoni fis-suq ta' xogħol li huma b'saħħithom ħafna u huma pajjiżi wkoll li jippermettu li refuġjat jieħu miegħu il-familja wkoll. Huma għandhom kultura qawwija eh, tal-li jilqaw ir bil-familja kollha tiegħu. U dan jagħmlu ħanka bħala kontrapis għal eh, l-immigranti ekonomiċi. U għandhom ukoll programmi ta' risistemazzjoni b'saħħithom ħafna. Issemmit ukoll l-idea tal-evalwazzjoni jiena li ġej mill-OECD dik hija kelma li lili ddoqli ħafna hija ħaġa importanti biex nappoġġaw ir-refuġġati fil-proċess tal-integrazzjoni. Per eżempju, ma tinvesti fi programmi tal-lingwa hija ħaġa effettiva. Mill-OECD, per eżempju, skoprejna illi eh, illi meta refuġġati qed jitkellem il-lingwa, meta jasal għal livell B1, hemmhekk verament ikun laħaq eh, livell tajjeb u hemmhekk dak il-level jippermettilu li lu jagħmel qabża il-qoddim importanti fis-suq tax-xogħol. Issa, biex nalqa fuq nota ta' tama, aħna hawnhekk tkallimna ħafna fuq eh, li nagħmlu distinzjoni u differenzi bejn migranti, refugġati, ecc. Imma fil-verità, meta inti tħares lejn id-differenza bejn l-migranti u dawk li kunu twildu fil-pajjiż, tinduna illi illi hemm differenza kbira. Il Hemm ħaġa oħra wkoll illi naħseb li kulħadd jista' jaqbel dwara illi hija li iva nistgħu nipretendu illi l-migranti jsegu ir-regoli tal-pajjiż li qed jilqom u mill-esperjenza. In Deutschland um, ehm, einen Mindestlohn sowohl Fil-Ġermanja ħna għandna paga minima eh, li tapplika l kulħadd għall-immigranti, għall-refuġjati zdanka li tapplika għall-ċittadini tal-pajjiż. Din hija paga minima li tapplika l kulħadd, ġifiri dawn ir-regoli. Aħna ma nistgħux naqbdu u ninjorawhom, ġifiri dan ifisser illi jiena Għawek fuq ek kontet nitkellem meta qed lil dawn in-nies qegħdin nippruvaw ngħinuhom aħna bażikament qed nippruvaw naraw illi nirċievu li dawn nies jirċievu lajnuna prattika u li dan jisiru koll biex u ma jkun jistaw jisiru jisibu posta xol din xi ħaġa importanti ħafna u jiena naħseb li din il-bażi għandha tapplika għall-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Uh, there are many interesting things that were, that were said. Iva, għalu ħafna affarijiet interessanti. Importanti illi nippruvaw infasslu politiki għabbażi ta' data, għabbażi ta' riżultati reali. Thomas għadu kif semma illi u minkejja tħassib leġittimu ta' ċittadini, tak ma jirriflettix il-xewqa reali tagħhom illi jintegraw illi jkunu parti mill-valuri Ewropej. Intom semmejtu bir-raġuni li fl-aħħar mill l integrazzjoni hija kompetenza tal-Istati membri, ġifiri intom qedtu tgħidulna ta' prinċipji komuni. Qablu li għandhom jisviluppaw politiki mhux biss għaliex huwa xi obbligu vinkolanti. Anke is-sintki illi dal-waqt ser ikollhom elezzjonijiet jgħidu li jridu inkeċċu l-refuġjati imma aħjar nażlu l-affarijiet li eh, palissa inutli noqdu namlu elezzjonijiet eh, intermedjari rrit ikun hemm kooperazzjoni mal-livell lokali. La darba jaslu l-immigranti dawn iridu jirċivu appoġġ. Jitan, nejt li l-komissa, eżiz deputati Ewropej. din mish dan huwa pajjiżi. Rridu li pajjiżi nsomu fuq saqajħ. Wassalna l-konflitt qatt mennihom lil dawn il-pajjiżi biex jikkontrollaw pajjiżhom stess. Aħna għalhekk ilna snin twal anke fuq livell ta' autoritajiet lokali dejjem edna ejnun. in li huma ta' talent qegħdin dejjem jitilqum dawn il-pajjiżi u nitilfu dawn il-ħiliet kollha imma mbagħad jikbru nies ġodda jieħdu posthom. Aħna rridu dejjem nejnu l-awtoritajiet parlamentu wkoll irridu jżommu ma' ċertu eh, standards, ma' ċertu regoli pajjiż li jista' jkollu diġà problemi bl-immigrazzjoni imbagħad jieħu opportunità minn din il- jisfrutta din għaliex ma tfadlilniex l-Adenauer u dawn il-personalitajiet kbar nafu x'ġara bil-Brexit. Dan huwa l-lob li qed nilagħbu, lob politiku. Iżda l-Ewropa hija xi ħaġa li aħna għandna insostnu anke fajt. Naħseb illi importanti l-autoritajt lokali jaħdmu ma' ċittadini ma li aħna kollha kemm aħna naħdmu flimkien. Issa mhux qed nikkummenta fuq il kummiti li il-kollega tiegħi Barbara jekk jogħġbok ejja postok. Okay, dear colleagues, uh, dear members of the... Iva mela kollegi, eżis membri tal-Parlamenti Nazzjonali għal dina s-sessjoni ta' eluq kena namlu bidla zaħira fil-programm. Għanna il-pjaċiri li nilqaw Anzi, peress li kanna peċi nilqaw komissarju Avramopoulos fl-ewwel sessjoni u mhux sar ikun jista' jkun għas-sessjoni ta' eluq. Imma, għanna l-privileġġ li għanna maħna li direttur reġjonali Ambrosi u għet jirrapprezenta u għek l-Organizzazzjoni Internazzjonali dwar il-Migrazzjoni. U eh, ser jitkellem minn kontest iżjed globali tal-tejjiet għal pat globali dwar il-migrazzjoni. Wara d-diskors tijak ser natu bidu għad-diskussjoni u għalek nishtiqna l-kelma l-sur Ambrosi. Grazzi ħafna, Sinjura President, u insellem li kulħadd kelkom ġurnata mimlija dibattiti fuq il eh, mezzi legali ta' migrazzjoni fil-kuntest tal-Aġenda Ewropea dwar migrazzjoni. Jiena nixtieq nagħmel eh, ftit kummenti u nagħti daqsxejn kuntest anka fuq il-livell internazzjonali. Nispjegalkom daqsxejn fuq l-implementazzjoni tal-aġenda. Sabiex tkunu tistgħu tifmu aħjar kif qed tkun implementata l-aġenda. Mela, hemm żewġ elementi li importanti nżommuhom f'moħħna mill-2015, ġifieri bażikament minn mindu tnediet l-aġenda, ix-xenarju internazzjonali inbidel. U din hija ħaġa relevanti ħafna. L-ewwel nett ġew approvati l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli mill-Assembleja Ġenerali tal-Nazzjonijiet Uniti. U fiħdan dawn l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli, immigrazzjoni hija priorità għaliex hija meqjusa bħala enabler fuq livell nazzjonali u internazzjonali. It-tieni żvilupp internazzjonali seħ fl-2000, eh, eh, tieni żvilupp importanti seħ fl-2016 meta ġiet approvata d-dikjarazzjoni ta' New York. Dik nediet il-proċess biex jiġu sviluppati żewġ patti differenti, wieħed fuq ir-refuġjati u wieħed fuq il-migrazzjoni. Fid-dikjarazzjoni ta' New York ġew stipulati sensiela ta' prinċipji u standards u fuqhom kien hemm qbil mill-komunità internazzjonali kollha. Issa, dawn id-dokumenti li qed insemmi huma importanti mhux biss għaliex huma sbieħ interessanti, imma anka għaliex kemm l-SDGs kif ukoll id-dikjarazzjoni ta' New York fihom impenni illi ħadet il-komunità internazzjonali. Fihom prinċipji u standards illi illi firmaw il-membri kollha tan-Nazzjonijiet Uniti u li għalhekk ħadu impenn li jirrispettaw. Dan ifisser li għalina fl-Ewropa u għalikom bħala reprezentanti ta' pajjiżi li firmaw dawn id-dikjarazzjonijiet, dan ifisser li meta nitkellmu fuq l-implementazzjoni tal-Aġenda dwar migrazzjoni, meta nitkellmu fuq mezzi legali ta' migrazzjoni, aħna marbutin bl-impenn li ħadna fuq livell internazzjonali fl-Assemblea Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti marbutin bihom mhux biss għaliex firmajnijom, manka għaliex eh, jekk l-istati membri jridu jibqgħu attur rilevanti fuq ix-xena internazzjonali, mela jridu jkunu koerenti mal-impenni li ħadu. Jridu jirrispettaw il-kelma tagħhom u eh, jridu jaraw illi il-bqija tal-komunità internazzjonali tibqa' tafla fihom u dan billi iwettqu dak li wedu. Issa, Dan xie fisser l-Aġenda Ewropea għall migrazzjoni u għal ħolqien ta' mezzi legali ta' migrazzjoni. Kemm id-dokumenti kif ukoll il-proċessi kollha li semmejt jagħmlu referenza ta' spiss um, lil mezzi legali u metodi kif nistgħu nassiguraw illi il-migranti u migrazzjoni jistgħu jkunu utli għal l-iżvilupp ekonomiku kemm tal-pajjiż ta' destinazzjoni kif ukoll tal-pajjiż ta', ta oriġni. Issa dak li rajna sissa dwar l-implementazzjoni tal-aġenda kien illi din dan huwa dokument qabel xejn ibbilanċjat sew huwa dokument ibbażat fuq erba' pilastri jitkellem fuq il-intejbu il-, -intejbu, il mezzi legali ta' migrazzjoni li niġġieldu kontra l-migrazzjoni illegali e, jitkellem fuq il- e, titjib tal-sistema komuni ta' azil u affarijiet oħra. Sissa rajna illi qed jitpoġġa enfasi kbir wis fuq pilastru minnhom, ġifieri ġlida kontra l-migrazzjoni irregolari u il-żieda fil-ritorni. Imma mbagħad m'hemmx bizzejet attenzjoni lejn il-pilastri l-oħra, speċjalment il-pilastru illi għandu x'jaqsam mal-ħolqien ta' metodi legali. Minn mindu ġiet imnedija din l-aġenda fid-deċiżjonijiet li ttieħdu u fid- ċorti konfużjoni dwar xi fisser metodu legali ta' dħul fl-Ewropa. U naħseb li dan huwa l-ewwel element importanti illi jridu nżommu f'moħħna. Hemm bżonn illi eh, naħolqu bilanċ aħjar fl-implementazzjoni tal-aġent minnhom biss. Ħaġa oħra, irridu nżommu f'moħħna illi hemm kategoriji differenti ta' nies illi qegħdin jaslu fl-Ewropa. U dawn il-kategoriji jidħlu fl-Ewropa jekk dan huwa xira u jkunu jistgħu wkoll jintegraw fil-komunità tagħna. L-isfida li għandna qoddimna għalhekk hija illi għandna bżonn verament nibdew inħadmu bis-serjetà politiki, programmi u mekkaniżmi illi jġibu bidla strutturali fil-governanza tal-migrazzjoni. Dan qed ngħidu fuq livell Ewropew kif ukoll internazzjonali. Sissa dan fil-verità du ma sarx. Sissa konna qegħdin eh, eh naħdmu wis eh, mentalità tali ena eh, mlu xi ħaġa għaliex hawn kriżi. Forsi bżajna minn din il-kriżi u xejna mod li aħna ħsibna li kien iżgħar adattat biex eh, nirreaġixxu għal emerġenza, imma dinha mhijiex emerġenza dak li qed iseħħ fl-Ewropa hija parti żgħira biss mill-migrazzjoni kollha li hawn madwar id-dinja miex emerġenza, mhuwiex miex ħaġa temporanja illi se tgħaddi, hija problema strutturali. Problema illi e, eh, eh, li nafu minn fejn twildet, għaliex nafu x'inja ċirkostanza, eh, x'inhuma ċirkostanzi fil-pajjiżi ġirin tal-Ewropa hemm il-kwistjoni tad demografija fl-Ewropa illi illi nizla mhux ħażin, iċifri nizli mux mhux ħażin da mhux qed ngħidu jien qed l-Eurostat il il-popolazzjoni fil-pajjiżi qiegħda tonqos huwa kalkulat illi sal-2050 id-demografija se tonqos bi 18 fil-mija f'dawn l-inħawi ta' dinja, fl-inħawi ta' għana, man bat f'partijiet oħra ta' madwar id-dinja, il-popolazzjoni ser tiżdied. U għalhekk bi 18% f'dawn l-inħawi ta' dinja, fl-inħawi ta' għana, man bat f'partijiet oħra ta' madwar id-dinja, il-popolazzjoni ser tiżdied. U għalhekk biex inkun ċar, ftit snin oħra mhux ser ikollna biżejjed ħaddiema illi grandi jidħlu fl-Ewropa b'mod legali ikkontrollat u sikur. Tiri u dan migranti huwa illi ikonna politika ta' bibin maluqa. Jekk naqlu bibin tagħna ma jidħol ħadd u aħna ma jiġrilna xejn. l politika ta' bibin maluqa jew politika ta' ta' ta' tnaqqis jew eliminazzjoni ta' metodi legali kieku kienu daħli mod legali, nkunu nafu minn huma jkunu fis-sistema tal-informazzjoni tal-viża tagħna. Dan bħalissa mhux qed iseħħ għaliex m'hemmx naħseb l-aħjar possibilità. U nemmen illi dan il-ħsieb għandna nżommu dejjem f'moħħna anka fil-futur, hekk kif nipposijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Thanks a lot, Mr. Ambrosi. Grazzi tassew, Sur Ambrosi. Infakkar l-persuni l-Parlamenti Nazzjonali li għandkom terfaw idejkom jekk tixtiequ kommentaw. Nibdew bis-Sur Lopez Aguilar li mhux jagħtawnek Għam xaħat li li mux jgħatawnek. Għam xaħat li xtiq jitlab il-mikrofonu. There is no persons okay. Then għawek xin uh, sejjaħt l-ewel darba. Xorta wahda xtaħtih l-opportunita biex naqsam ma'kom iħsib tiegħi f'din il-konferenza interparlamentari. Ja hija xi ħaġa li qed nagħmlu issa matul dan il-mandat hija skont it-Trattat ta' Lisbona. Din u noffru soluzzjoni armonizzata, soluzzjoni ta' natura Ewropea. Apparti minn hekk hemm bżonn illi nibdlu taqxejn eh, nifukaw iżjed issa fuq approċċ holistiku għaliex jekk hemm raġuni għalfejn il nippruvaw nżommu għal barra mill-frontieri tagħna. U dan għamilnieh saħan sitra billi wasalna ninnegozjaw ma' pajis jibbażaruħu fuq il-kunċett tal-li il-migrazzjoni huwa periklu u permessa tal-immigrazzjoni edin jitlu twet u minn nies li twildu fl-Ewropa, forsi jew min jgħidu mat tieni ġenerazzjoni u t-tila ġenerazzjoni ta' migranti. Taka irrelevanti ma kinux nurs u iżjed nitrattaw aħjar dawn il-flussi migratori illi nisfruttawhom aħjar, nisfruttawhom biex niksbu ħaddiema ma fuq livell nazzjonali. U nemmen li dan huwa messaġġ importanti li ma nisimgħux daqshekk ta' spess naħseb interparlamentari bħal din. Grazzi ħafna. Grazzi, tassew l-alternativi legali biex wieħed jasal fl-Ewropa. Sur Ambrosi tixtieq tikkummenta fuq din dawn il-mistoqsijiet interessanti. Iva, xi kummenti fuq dak li jintqal? U biex inwieġeb ukoll